Eh, propju mit-3 ta' ottubru 2012. Nitlob li nikkonfermaw m'hemmx oġġezzjonijiet mela nimxu l qoddim Mandat ikkonfermat u nibdow il-votazzjonijiet tagħna bil-vot fuq ir-rapport zvjefka fuq il-proċedura semplifikata fuq il-ġurisdizzjoni u rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċali. Votazzjoni nominali miftuħa. Le vote clos. Votazzjoni maluqa. Tgħaddi. Issa rapport Mulder fuq it-qejjed fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-esplussivi. Votazzjoni nominali għal darba oħra votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa rapport Rod Berend fuq il-miżuri temporani speċjali għal reklutaġġ ta' uffiċjali u ta' aġenti temporani mal-Unjoni Ewropea u l-kwistjoni ta' l adezjoni ċaħti xie jitkellem, s-sur Landsbergis, ħadna nota ta' dan, mella naddu l-votazzjoni nominali fuq il-rapport Rod Berend. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Il-rapport li jmiss il-vot fuq il-rapport Rasbaħ fuq l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għal protokoll tal ħarsin tal-Baħar Mediterran min huwa favur. Grazzi, min huwa kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa rapport Christensen fuq l-opportunitajiet tas-sajt u l-kontribuzzjoni finanzjarja bejn il-ISI Danimarka u Gronlandja. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Il-rapport li miss, il-rapport Kazini fuq id-dritt tal-vot għal kandidatura fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea li rjesiedu fi stat membru ieħor. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa rapport Colin Langen fuq l-implementazzjoni ta' direttiva dwar il-kreditu għal konsumatur. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, rapport mis sinjura Jazlovjeska fuq il pat dwar l-investiment soċjali. huwa favur jew li huwa kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Rapport bove miżuri ta' promozzjoni u għoti ta' informazzjoni għal prodotti agrikoli. huwa favur? Grazzi, kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Rapport Gallo fuq l-implementazzjoni tad direttiva dwar id-dritt tal-beħ minn ġdid minn huwa favur. Grazzi, kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Naddu rapport Guerrero Salom fuq l-emenda tal-artiklu 70 għal regoli ta' proċedura dwar il-negozjat interistituzzjonali fi proċeduri leġislattivi. Rapporter. Grazzi ħafna, President. Jina ħanżon fil-qosor, nishtiq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja l-Shadow Reporters kollha u l-koordinaturi fil-Kumitat AFCO. Row il-paċenzja tagħhom fix-xogħol għatħejja ta' proċess diffiċli biex ngħaddu din ir-riforma. Jina nishtiq nisħaq, Sinjura President, li l-bidla l-dan l-artikolu għal din ir-regola ħejdħol fis-seħħ għandu jidħol fis seħħ nhar l-10 ta' Deċembru skont il-proċedura normali. Ġifieri l-ewwel jum wara l-plenarja li jmiss. Għalhekk ħatibda taffetwa l-proċeduri leġislattivi li fuqhom il-kumitat relevanti għadu sissa ma dotta l-ebda negozjat jew mandat ta' negozjati jew inkella l-għamla ta' li ma ħajkun it-tim ta' negozjati. Grazzi, ħadna nota ta' dan naddu għal votazzjoni ta' dan ir-rapport. Favur, kontra, astenzjonijiet, jaddi dan ir-rapport. Issa ngħaddu għal rapport li jmiss. Anzi, fadlenna l-emendi u xek. Għandkom raġun, kont l-wist, Tajt il-President, issa l-emendi għal rapport Guerrero Salom. Nibdow Blemendi wieħed 4 u sitta f'maġġoranza kwalifikata meħtieġa minn huwa favur dawn l-emendi. 1, 4 u sitta. Grazzi minn huwa kontra. Astenzjonijiet jaddu. Emenda tlieta f'żewġ partijiet, l-ewwel parti minn huwa favur. Grazzi kontra. Astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi wkoll. Emenda seba' f'żewġ partijiet l-ewwel parti f'min huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. It-tieni parti min huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi wkoll. Emenda 13 min huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Emenda 2. Taqa' u s-sanaddu minnu fiħ għal 11 u 14 flimkien imkien minnu favur. Kontra astenzjonijiet m'għaddewx. 5 u 18 minnu għafavur favur. Grazzi kontra astenzjonijiet taddi. 18 minnu għafavur favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 12 u 15 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Numru 5 favur kontra astenzjonijiet taddi. 18 flimkien minu favur kontra astenzjonijiet taddi. 17 favur Kontra. kontra Astenzjonijiet maddiċ. Tminja f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet taddi. It-tieni parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi wkoll. Disa f'żewġ partijiet ukoll l-ewwel parti minn favur. Grazzi, kontra. Astenzjonijiet taddi. Issa t-tieni parti minn favur. Kontra astenzjonijiet taddu wkoll. Naddu għal 16 li taqa. Naddu għal 10 sem minn favur. Kontra. Mux ċarat nivotaw fuq 10 niftaħ il-votazzjoni nominali. Nkunu ċerti, għanna bżon maġġoranza kwalifikata. Nfakkarkom. Votazzjoni maluqa issa. maddiċ fil-fatt. Kanna bżon 377 vot biex din taddi. 16 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa, il-proposta kollha kemmi, għanna bżon maġġoranza sempliċi hawnhekk minn favur, kontra, astenzjonijiet, Taddi. Issa naddu għal rapport li mis sur il-ċef l-emenda tal-artikolu 181 u l-artikolu 182. Maġġoranza kwalifikata hija meħtieġa l darboħra hawnhekk min huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Gaddi dan ir-rapport. E, issa l-abbozza deċiżjoni maġoranza sempliċi minn favur kontra astenzjonijiet taddu wkoll. Issa naddu għal rapport Missur Van de Kamp fuq l-approvazzjoni u s-sorveljanza fis-suq ta' vetturi bżewġ u tliet roti u kwadriċikli. Mela, emenda wieħed erba' tminja minn favur kontra astenzjonijiet taddi. Blok 2 147 favur, anzi dik taqa, skużani tajt il-President, issa naddu għal vot kif ġie emendat, favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Issa naddu għal proposta leġislattiva, vot nominali, vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa naddu għal-rapport Panzeri, l-approvazzjoni tal-vetturi għall-agrikoltura u għall-foresterija, blok numru 1, favur kontra astensjonijiet taddi. Blok numru 2, taqa, issa naddu għal proposta għirġiet emendata favur kontra astenzjonijiet jaddi. U issa naddu għal proposta leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <coughs> Taddi. Issa naddu għal rapport tas sur Terho fuq il-pagamenti bil-kard, bil-internet u bil-mobile. Paragrafu 41, zoċ partijiet, l-ewwel parti minn huwa favur. Grazzi kontra. Astenzjonijiet taddi. Tini parti minu ma favur. Kontra. Mixċar minn hawn mela ikonna votazzjoni nominali għal verifika fuq parti numru 2. Votazzjoni miftuħa. It-tieni parti għal paragrafu 41. Votazzjoni magħluqa. Fil-fatt għaddiet. Naddu issa l-paragrafu 43 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu a favur. Grazzi, kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Issa t-tieni parti ta' 43 minnu a favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika għal din ukoll votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti ta' 43. Votazzjoni maluqa. Taddi. U issa ngħaddu għar-riżoluzzjoni kollha kemm Favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Son rapport de Monsieur El Kadrawi. Issa nistgħu ngħaddu għal rapport ta' Sur El Kadrawi fuq il-shadow banking dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa nistgħu ngħaddu għal rapport tas sur Kosta l-protezzjoni ta' tfal fid-dinja diġitali. U nibdew paragrafu 9 maqsma fit tnejn dak ma' favur, dak ma' kontra, astenzjonijiet għaddiet. Is-Sinjura Kosta, Sur Kosta, inti tixtieq titkellem bħala rapporter? Aziz kollegi, illum il-23 anniversarju tal-konvenzjoni fuq it-tfulija fuq il-bidu tal-ONU, naħseb il-dinja digitali qed telep il- tara l-promozzjoni tal-ħarsin ta' tfal u tal-minorenni. Xin ringrazzja l kumitat tal-Kultura, il-rapporter tal-Libe u l-kooperazzjoni tajba li kellna. Tajjeb li natu sinjal tajjeb illum għal min hija tawnek e, u qed jara dan l-aħbar minnaħa tal-Parlament. Grazzi tassew. Mela, nindutaw fuq it-tieni paragrafu ta' it-tieni parti ta' paragrafu disa mela dak ma' favur kontra astenzjoni ta' diet. Paragrafu 24 bżewġ partijiet l-ewwel parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dak li ma' favur dak li ma' kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragraf 25 dak li ma' favur dak li ma' kontra astenzjonijiet għaddiet. 32 dak ma favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Paragraf 34 dik ma favur, verifika. Mela, l-ewra għal paragrafu 32 u niftħu l-votazzjoni elettronika. Eklu. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela, paragrafu 34 dok ma favur. Kontra. Astenzjonijiet? Mux ċar, ikolli najt, mela ħan nivvutaw mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Le vote est fermé. Votazzjoni maluqa. Din dit. Ollu kemm xi aktar idejkom sabiex inkun nista' rakom mela paragrafu 43 dawk ma' favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragraf 44, dak ma favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Paragraf 46, dak ma favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Paragraf 67, dak ma favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Issa ngħaddu għal premessa A maqsma fi tlet partijiet l-ewwel parti minn favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Tini parti dak ma favur? Kontra? astenzjoniet għaddiet. Tret parti dawk ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Il-premessa D dawk ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Premessa kema maqsma b'żewġ parti dawk ma favur, kontra, Skużawni tajt il-President, ħanifutaw fuq l-ewwel parti dawk ma favur. Grazzi, dawk li ma kontra, astenzjoni għaddiet. It-tini parti sa dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Mela, premessa elle ma asma f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, tini parti dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Premessa elle, dawk ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Premessa E, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Premessa T, dawk ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet. Issa, ir-rezoluzzjoni kollha kemmi, dawk li ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. U nifirħu l-rapporter. Mela, naddu issa rapport ta' Sur Becker fuq l-inizjattiva għan negozju soċjali u ħanibdew B'dawk li għamenda numru wieħed dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet ma' Issa lek nistaw naddu għal paragrafu 11, dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 26, dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 31, dawk ma' favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. U r rezoluzzjoni kollha kemmi, dawk ma' favur, kontra għas-sanzjonijiet għaddit. Unir nifirħu li rapporter Issa nistaw nad, issa ħanifqu minn din is-sessjoni formali u għanna l-president ta' Haiti fostna. Un peu de contestation. S'ils insistent, on peut poursuivre. Euh,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 mal-qua u din maddiċ. Paragrafu numru 2, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dan maddiċ. Paragrafu 2, għanna menda 3, maqsum fi 3 partijiet u niftuħu nivuta fuq l-ewel parti, kieġobkom. Votazzjoni miftuħa, tazzini maluqa maddiċ. U ħanni votaw fuq tini parti. Dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet maddiċ. Amenda erba maqsma żewġ partijiet, l-ewwel parti għandna votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ u nivutaw fit tini parti dawk ma favur, dawk ma kontra, astenzjonijiet maddiċ. Amenda disa maqsma f'żewġ partijiet mela għandna votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din maddiċ, nifutaw fuq tieni parti, għandna votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Amenda 10 Għanna votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Amenda numru 5, dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjoni maddiċ. Il-rekomandazzjoni hija votazzjoni elettronika mela niftu l-vot. Dan huwa l-annes. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa amenda numru 11 dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet ma ddietx. Amenda 12, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddietx. Amenda 13 għanna votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din maddiċ. Premessa AE. Maqsuma f'żewġ partijiet, għan votaw fuq l-ewel partijiet ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tini parti daw votazzjoni elettronika u niftħu l-vot. Votazzjoni maluqa din għaddiet. Premessa se enne votazzjoni elettronika l votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa din għaddiet. Il-premessa se pe, ċepe, votazzjoni elettronika, Mela, premessa CP, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din għaddit. Issa, ir-rezoluzzjoni kollha kemmi permezz ta' votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddit. Nifirħu li rapporter. Mela għanna l-aħħar vot finali pala kortezija għal mistidentana mela u natu l-kelma sa nifutaw fuq il-rapport ta' Sur Nozer, dok ma favur, dok ma kontra, astenzjonijiet għaddiet. l onorevoli Stifler, grazzi ta' Sessina President, jiena jdispjaċini dwar il-fat li l-agenda ġiet modifikata xaħna l-lum qed nirċievu il-President ta' Repubblika ta' Haiti fostna sessjoni informali u nixtieq nifakkar li fl-Ewropa l-Ewropa hija wieħed mill-istati mill qaqdit li jagħtu eh, l-akbar għajnuna u għalhekk iddispjaċini l-fatt li din il-bidla saret fl-aġenda tagħna u għet jam diħel fost, fostna, diħel f'din il-kamra u għalek nix inħedġaċ il-kulħat biex eh, tisimaw.